Mela sessjoni kienet aġġornata fis-26 ta' Mejju tal-2016 ser nerġgħu niftuha issa. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit groß Signori, Il-biraħ waslitinna ħbar aħbar ħażina il-mewta traġika tal-kollega tagħna Gianluca Bonanno. Is-Sur Bonanno kien maħtur tal il-Parlament fl-2014, kien membru tal-Komitat fuq l-Industrija, Riċerka u l-Enerġija, kif ukoll kien membru tal-Assembleja Parlamentari. Is-Sur Bonanno safa vittma ta' ġiden ta' traffiku serju ħafna u jidir li illi miet fuq il-post. E, u għamel numru ta' snin pala sindku e, f'komune e, fl-Italja. Il-mara tijaw baqat ħajjaf dan l-inċident u issa is-sur Bonanno iħalli warajħ familja fosta manka tfal. Naf li dinja aħbar Eh, ta' ħafna ta' diqa kbira l ħafna minnkom u aħna kollha kemm aħna nixtiequ nuru il-kondoljanzi solidarità tagħna mal-mara tiegħu, mal-familja tiegħu u nawguraw lil mara tiegħu ehm, terġa' jadila malajr. Minuta silenzju.